Qabel ma nibdew il-punti tagħna naddottaw il-minuti li ehm, tasel ta' sessjoni tal-bieraħ il-test ġiġa ġiet eh, ġimqassam jekk m'hemmx kummenti fuq allura l-minuti huma approvati. Naddu issa eh,